Skont l-agenda s-saridu ntellaw eh, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew. Jien għandi daw il-kandidati ħanaqra l-ismijiet tagħhom f'ordni alfabetika. Dawn huma l-kandidati. Alexander Albaho. Durand, Otmar Karas, Miguel Ángel Martinez Martinez. Edward Macmillan Scott, Georgios Papastamkos, Gianni Pitella, Ani Podimata, Jacek Protasiewicz, Laszlo Surjan, Indrek Tarant, Alejo Vidal Quadras, Oldrich Vlasak und Rainer Wieland. Die Kandidatinnen und Kandidaten haben mir mitgeteilt, dass sie mit ihrem Il-kandidati kollha konfermaw li illi huma jaċċettaw il-kandidatura u permettaw li ismhom jitressaq għal din l-elezzjoni. Kieġobkom sibu paskom ħalli nibdew bil-votazzjoni. Jekk hawn xi ħadd li ħoss li qed indejqu jistajt la, Sur Dol. Sur Dol. Jekk jogħġbok, jekk tista' postok, poġġib il-qiegħda sur Dol. Tkun qed eżempju lill bqija tal-Parlament, President eh, Sir Dol. sagraf, no? Meine Sehr geehrte Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung. Signori, ħanaddu għal votazzjoni. Il-teller zawnek ħal jaħdmu bl-istess sistema kif għamilna għal votazzjoni tal-presidenti ġifiri kieġobkom sibu postkom, it-taler se jkunu għadin jivvotaw lejn l-aħħar ta' proċedura. Kollege Pok, Kollege Bago, Herr Kalinowski, Herr Kalfin und Herr Perelio Rodriguez, bitte nehmen Sie Ihre Plätze wieder. Jekk Jobkom, sibu postkom Teller Zul assistenti Għam xaħat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 Mela, sibu paskom jekk joġobkom it-tellers imorru ħdejn il-kaxxi tal-voti. Għaxin m'sax nibdew.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 Go. Okay, sir. Ja? Okay, wer near the... Okay. Sind alle da? Ja? Okay. Ich frage noch mal, sind alle Wahlhelfer jetzt da? It-tellers kollha preżenti l-Kummissarji Elettorali kollha hawnhekk. Ek donnu. il-numru ta' kandidati huwa ikbar minn numru ta' karigi disponibbli għalhekk skont ir-regola 15 paragrafu wieħed tar-regoli ħajkolna votazzjoni sigrita fuq il-formali tal-vot. Nixtieq infakkarkom xejt ir-regola 15 paragrafu wieħed ħanaqra. Nach der Wahl des Präsidenten anschließend. Skont wara l-elezzjoni tal- president il-viċi presidenti ħajġu eletti fuq eh, karta ta' vot. Jista' jkun hemm dawk illi sa 14 il-persuna jkollhom maġġoranza assoluta tal-voti jiġu eletti skont in-numru ta' voti li jirċievu. Ġifieri l-ewwel viċi presidentu u dak li kollu l-iktar voti, t-tieni, t-tielet, ecc. Nkompli, jekk l numru ta' kandidati eletti kunu inqas mill-karigi disponibli, il-pozizjonijiet li kunem, allura s-sir it-tieni votazzjoni. U t-tieni votazzjoni s-sir bl-istess kondizjonijiet, ġifiri sabiex jiġu maħtura il-viċi presidenti għal-karigi li kun fadal. Hemmhekk ukoll hemm bżonn ta' maġġoranza sabiex persuna tkun eletta. Jekk ikun hemm bżonn imbagħad għattiret votazzjoni tkun biżejjed maġġoranza relattiva sabiex jimplew il-pożizzjonijiet li jkun fadal fil każ li jkun hemm iktar ikun hemm tnejn li kollhom l-istess ammont ta' voti l-iktar kandidat anzjan jieħu il-kariga. Issa tkun 15 il-kandidat u tridu tagħmlu salib ħdejn l-isem ta' 14 sa' 14 il-persuna. Is-salib għamluh fil-kaxxa tajba xinkella il vottakom ikun nul. Tista' tivvotaw għal massimu ta' 14 il-persuna jekk ħat votaw għal 15 il-persuna il votakom ma jkunx validu. Jekk tistgħu ovvjament votaw għal inqas minn 14 però jekk tagħmlu żball jew inkella tibdlu l-opinjoni jew armu il-karta u itolbu lit-tellers itukom karta oħra biex tivvotaw. Tistgħu tieħdu żball u tistgħu tikkorreġuh. Però tridu tagħmluh kif suppost tikkorreġuh kif suppost. Nomad meta tlestu it-twom eh, il-karti daħlu għan fl-envelop u eh, impostaw fil-kaxxa tajba. Tkom xi mistoqsijiet oħra, parti il-mistoqsija ta' Sur Combendit, tajjeb mela l-votazzjoni miftuħa u l-uxxira jekk jogħġobhom jistgħu qasmu l-karti tal-vot u l-enveloppi. Kjoġobkom i-votaw id-daħlu l-votazzjoni, l-votakom fl-envelop un bat fil-kaxxa. Grazzi.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 nishti nistaqsi jekk xaħtiħor li għadhom avutax. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wiederhole meine Frage jetzt zum dritten und letzten Mal. Haben alle... Al tele darba u għal laħar darba, kolla votajtu? Le, mela rridu nistennew, għax mux kullħat vota mill-lider.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 Issa nitlob li l-komissari jibdow joddu il-voti. Verbrochen, sie wird nach dem Klingelzeichen wieder aufgenommen. Mela, is-sessjoni nisospendua unkomplu unkomplu meta jkun hemm is-sinjal bil-qampina bħasoltu u jkun hemm anki uh, aħbar fuq il-monitors. Grazie.